nerġaw inkomplu bi seduta il-proċess il-minuti tal-seduta tal bjera ġew imqasma jek memx oġezzjonijiet il-minuti huma approvati. l agenda feja eh, rapport Francisco José Milan Mon fuq l-istat ta' relazzjonijiet transatlantiċi wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti. Natu il-mikrofonu l-rapporter <clears throat> is Milan Mon. L-għonet nirringrazzja li xaddaw rapportez Severen Lamstorp u Landenberg, kif ukoll l-Komitat tal-Affarijiet Barranin u l-awturi tal-opinjonijiet. Nirringrazzjom kolla għal kooperazzjoni fit-tejjeta dan ir-rapport